nadduhom. L-abbozz definittiv tal-agenda kif adottat fil-konferenza tal-presidenti tal-laqa tal 25 ta' settembru 2009 skont l-artikolu 137 ġim qassam fil-ftehim mal-gruppi politiċi etni proponi dawn it-tibdiliet l-erba' dwar mistoqsijiet orali għal konsil u kommissjoni dwar direttiva ta' servizzi mistoqsija orali 0018 li tirreferi għad direttiva dwar il-kwalifiki professjonali ġiet irtirata mill fuq l-agenda. It-tieni ħaġa, rapport tal-Onorevoli Fajon dwar il-pajjiżi terzi fejn iċ-ċittadini rid ikollhom possess ta' viża e kif huma jaqsmu l-frontieri. U l-lista ta' pajjiżi terzi fejn iċ-ċittadini huma eżentati minn dan l-obbligu ġiet miżjuda biex niddiskutuha fl-aġenda tal-lejla wara l-interventi ta' minuta. It-tielet punt it-titlu tad dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni eh, politika fil-Honduras fid-dawl tal-elezzjonijiet dan ser jinbidel hekk kif ser ngħid. Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni għada politika fil-Honduras. Għada l-ħamis proposta ta' riżoluzzjoni hija fl-aħħar ser naddilek il-kelma. Qed naqra l-programm ta' għada mbagħad nidilek il-kelma. Proposta ta' riżoluzzjoni tal-Kummissjoni dwar l-affarijiet soċjali fi programm ta' ħidma l-2010 u l-lista tal-attivitajiet fis-settur adottata f'konformità mar artikolu 88 ta' regolament hija nizla fil-ħin tal-votazzjoni ta' għada. Għandkom xi kummenti? Jider li għaw l-onorevoli Kassulides li diġa tala biex jitkellem. Il-PPE ma jaqbiex illi nibdlu l-isem eh, li kien fuq l-agenda dwar dak li għandu xaqsam il-Honduras. Dan għaliex it-titlu dwar id-29 ta' novembru l-elezzjonijiet eh, huwa suġġerit illi jiġi imneħħi. Il-ħin tal-elezzjoni huwa part importanti minn dibattitu aħna nikkonsidraw illi irrid jibqa' hekk kif kien. U għalhekk il-proċedura fejn jkun hemm oġġezzjoni għal tibdil jidir li li ridnaddu għal votazzjoni għalhekk jiena irrit nejt ekkaw xaħat li jishtiq jitkellem favur din il-pozizjoni espressa mill-onorevoli Kassolides u jekkaw xaħat li huwa kontra. Wara dan u bat kunu tistgħu tivvutaw. Jekk hawn dejjem dawn it-talbiet jekk m'hawnx nistgħu nivvutaw mal-ewwel. Allura, minnu favur? Jiena nixtieq nitkellem favur din il-proposta għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa ċar illi negozjati fil-Honduras fallew. Hija elezzjoni leġittima u jekk il-President attwali jieħu il-poter permezz ta' kub deta ta' kolb da' stat jiena naħseb illi aħna irdu naqblu ma' din il-proposta tal-buro għal-plenarja. Tajjeb wisq. Għaw xi kellim ieħor jixtieq jitkellem? Is-Sur Peter. Persona waħda biss tista' titkellem. Grazzi, Sur President. Mikrofonu l-kellimek jaġbu? Tajjeb, Grazzi tassew. Jiena favur illi nżommu l-agenda ek ma nibdluwix. Kiena kont parti delegazzjoni tal-IPP illi vjaġġaw fil-Honduras u kena l-opportunità li nevalwaw il qadem mek. Jiena nemmen illi namlu zbal li nemmu l-elezzjonijiet f'Novembru ser jiseħħu minħabba li kien l-avvenimenti f'Ġunju. Le, Din l-elezzjoni s-sejħet nofs ta' sena ilu. U l-elezzjoni manda xejn x'taqsam. Ma l-affinimenti politiċi illi kienem wara li sejħu l-elezzjonijiet jina nemmen illi l-elezzjoni fid-29 ta' novembru hija parti mis-soluzzjoni mhux parti mill-problema. U għalek kiena naħseb illi dan kollu wassanna biex nkunu favur li nżommu l-agenda ekki finni u nappoġġaw l-izvilup demokratiku tal-Honduras fil-ġejjeni. Kollegi, nirringrazzjakom kien hemm proposta ta' oġezzjoni għal proposta oriġinali mambula mill presidenza fissem il-gruppi politiċi bat kien hemm kelliem li tkellem favur u wieħed li tkellem kontra għalhekk issa nivvotaw. Ser nivvotaw biex nibdlu l-aġenda hekk kif qed qabel ġifiri inneħħu il-parti fejtejt tgħid fid-dawl tal-elezzjonijiet ta' 29 ta' Novembru 2009. Minu favur il neħħu din il-frażi mill-aġenda? Chi è contro? Minu kontra? Prego. Kjożbuk. Apriamo la votazione. Si vota la proposta. Ser nivvutaw għal proposta tal-presidenza illi qed titlob illi nibdlu il frasi li hemm fl agenda ġifieri inneħħu fid-dawl tal-elezzjoni tal-2009. Minu favur din il-proposta? Chi kon? Minu kontra? Credo che dobbiamo fare una modifica. Naħseb li rridu namlu bidla, eh, verifika. Irridu niverifikaw. verifikaw Prego. Ekki oġbu. Prego. Gracias. Señor Presidente, para una... Grazie, Sir Presidente. Point of order, ekki oġbu. Jiena mandiċ il-voting card miħi, għalis ma kienx pjanat li konna ser nivutaw il-lum. Għalek, ekki oġbok, tista tiħu nota ta' xewqati li nivvota favur dan. Ġifiri li nżommu l-agenda e kif jini palissa, iżda mandiċ il-kart tiegħi tal-votazzjoni allura ma nistax nivvota. Kollegi, għal dak kollu li għandhom istess problema. Jiena nirringrazzjakom, imma nitlobkom biex ma t-intervjenux. Aħna nistaw noħdu nota tar-rieda tagħkom iżda din ir rida ma tistax tot fl-aħħar mill-aħħar tot biss b'mod verbali ma mhux fl-aħħar meta noddu l-voti. Dispjaċini, tridu ġibu l-iskeda tal-vot kom dejjem għaliex eh, f'kull moment aħna nistgħu ngħaddu għal xi tip ta' votazzjoni. Għalhekk ejjew ngħaddu ma nistax noqogħdu niddibattitu dwar din il-problema. Kollega, ek jogħġbok. Jiena ktibta fil-minuti, issa ser ngħaddu għal votazzjoni kjoġobkom min ser jivvota favur il-proposta tal-presidenza. Votazzjoni elettronika, l-votazzjoni hija miftuħa minn favur. Votajtu kollha. Votazzjoni hija magħluqa. Votanti 252 favur 109 kontra 142. Astensjonijiet wieħed l-agenda għal dik il-parti ser tibqa jekk mhux mibdula. Allora, interrompiamo la seduta, siamo stati troppo veloci. Eh... Se interrompo seduta li skonna shiftit. Eh, xi ftit Unbat se nibdew id-dibattitu dwar il-rapport tal-Kunsill Ewropew s tal-Kummissjoni e kif hemm miktub fl agenda tal-lum nirringrazzjakom.